sija. Mela, istandi aħbar x'namlilkom konformità ma' artiklu 216 paragrafu 4 ngħidilkom illi ma kellna l-ebda talba biex irrisqu għal votazzjoni korrezzjoni tal-izbalji illi tħabru l-biraħ fil-5 nofs ta' nofsinhar għalhekk il-korrezzjoni tal-izbalji ħadd iġi konsidrata bħala approvata. Hemm xalfejn votaw fuqha. Passamos ahora. Unistaw naddu għal daqstan tal-punt li ġej. Il-rapport